Għaw taraw li presidenza ungariza għanda tagħti importanza kbira li daw il-kwestjonijiet. Grazzi. Köszönjük, államtitkár asszony. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Presidenza Ungariza mill-li ħataħdem fuq il-wirt il pozittiv tal-presidenza tal-Belġu nawguralkom eh, dikom il-lejli tajjeb u s-seduta tkompli għada 20 eh, ta' jannar fit-disa ta' fil-ħodu. Umbat fit-tlieta. Tkompli. Għandkom eh, fuq il-website il-program. Grazzi.